għal eh, spiegazzjonijiet tal-vot. U nibdew bir rapport ta' signora Viera Madurell, Sur Daniel Hannan. Sur Hannan jgħataw? paga indaqs ugwaljanza bejn is-sessi kien l-eżempju per eċċellenza ta' attivizmu legali. Trattati għajdu mod u l-Qorti Ewropea tinterpreta l-affarijiet kif triti. It-trattat ta' Ruma fih sentenza waħda fuq dan is-suġġett li kienet hija faċli nisa u irġiel jingħataw pagan daqs għal xogħol għall-istess xogħol. Imma id-definizzjoni twessat ħafna sabiex tinkludi eh, btala, pensjonijiet u anki xogħol ta' valur ekvivalenti u eh, ma nistax nara kif xi ħadd jista' jivvaluta x'inhu xogħol eh, ta' valur indaqs il-punt tiegħi m'għandux x'jaqsam ma' ugwaljanza bejn is-sessi imma dwar il-ġustizzja għaliex l-istati membri jaħsbu illi firmaw trattat u mbagħad isibu li l-rati jinterpretaw l-affarijiet b'mod ieħor qabel ma noqogħdu niftħu l-bibien issa għal estensjonijiet u tibdil fit trattat ta' Lisbona fl-interpretazzjoni tiegħu għandna l-ewwel qabel kollox nagħmlu referendum fuq. Grazzi Sur Hannan. Sur Klass l-istess suġġett minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jena ma naqbilx mal-Madurell, tarjera Madurell, mux għax ma naqbilx illi l nisa u rġiel għandhom ikunu trattati bl-istess mod fid-dinja tax xogħol. Imma għaliex din hija korrettezza politika uh, fl-estrem tagħha kif tista tmur lura fuq il-pis il tal-prova. Aħna neħxu f'pajjiżi li huma eh, bbażati fuq l-istat ta' dritt u memx għalfejn illi aħna nreġġaw lura fuq min se jaqa il-pis tal-prova jista' ikkollok pjan għal l-ugwaljanza bejn is-sessi, imma dan huwa l-istat li qed jerġa' jindaħal wis u qiegħed jimponi burokrazija żejda fuq il-kumpaniji għannom ta' prinċipji li kulħadd jaċċetta imma li mhux dejjem huma faċli li wieħed jimplementom. Kif tista' timponi obbligu fuq kumpanija biex uh, tħaddem uh, numru ndaqs tan nisa u rġiel? Dan mhux possibbli. Grazzi ħafna. Naddu issa għas situazzjoni fil-Vant Nofsani, fos mod partikolari il-medda ta' Gaza. Hemm ħafna kellima. Sur Ege. Uh, mux ijataw, il-Signora Amrikini. President, jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni riżoluzzjoni fil-medda ta' Gaza għaliex ħafna affarijiet huma importanti għaċ-ċittadini tal-Litwanja li votaw għalija fl-elezzjoni għal dan il-Parlament huma inklużi f'din ir-riżoluzzjoni b'mod partikolari l-ftehim għal waqfim mill-ġlied u dak li rajna fil-medja il-biraħ huwa tal biza eh, dawk in-nies kollha midruba eh, li mietu kol, tfal bħala eh, membru tal-sottokomitat ta' drittijiet tal-bniedem jiena eh, mħasba ħafna dwar is-sitwazzjoni umanitarja u ksur ta' drittijiet tal-bniedem għandu jkun hemm ebda ostakolu għal twassil ta' assistenza umanitarja u din għandha tasal il dawk li l-iktar għandhom bżonna fuq il-popolazzjoni ċivili. Eh, din ir-riżoluzzjoni hemm bżonna il-Parlament qatt ma joqgħod fommu sieket meta n-nies jitilfu ħajjithom. Grazzi, grazzi, Signora McGuinness, minuta. Grazzi, Sur President. Kważi jider li ta' xejn li aħna qegħdin nilqgħu din ir-riżoluzzjoni fuq il-Gaza jiena naqbel magħha għaliex il-leħen tagħna eh, ma nstemax fuq il-bombardamenti u il-twerżiq u lajjat bluġieħ ta' nisa tfal u irġiel ukoll illi tilfu ħajjithom Għalek aħna nappoġġaw l-sforzi li qed jagħmel l-Eġittu biex jasal ftehim ta' waqfim mill-ġlied u hemm bżonn ukoll issir pressjoni fuq il-Ħamas. Eh, huwa l-Istati Uniti li għandhom l-iktar influenza fuq l-Iżrael. Din ir-riżoluzzjoni li ġiet appoġġata bisħieħ fil-Parlament illum tkompli ta' iżżid il-pressjoni għal assistenza umanitarja immedjata u għal flutajim ta' waqfim mill-ġlied sabiex tinkiseb paċi dejjem f'dan ir-reġjun. Grazzi. Sur Hanan Minuta, Sur President, l-ewel nettina ħad gost ħafna li rajt illi ma tiħdu uh, eh, ebda, ma tiħda tebda azzjoni kontra membri illi id-deċidew eh, illi jiprotestaw għamlek f'din il-kamra. u illi sa dan, dan, dan permezz ta' din il-demonstrazzjoni tal-lum inħoloq preċedent dawk illi qegħdin jitilfu b'dan, f'dan il-konflitt fir-reġjun tal-Vant uh, Nofsani huma propju eh, il-popolazzjoni il ċivili. Um, nis fl-Izrael ukoll li jifmu illi Palestina indipendenti xi darba se tkun il-ġara tagħhom. Imma fiċ ċirkostanzi tal-lum ħadd ma jrid jisma' dawn l-affarijiet. Jena xiftit nħasseb dwar l-insistenza ta' proporzjonalità f'din ir-riżoluzzjoni. Xi tfisser proporzjonalità? Ikun aħjar kieku forsi kien hemm eh, numru ta' rockets indaqs li ġew mitfuwa fuq l-irħula fil-Gaza. Grazie, Sir Hannan. Sir Posselt. Sir President, jiena nixtieq nirringrazzja l-Sir Signora Schwarzenberg u Signora Ferrero Faldne tal-li għadu jisimaw il-diskussjoni tagħna il-biraħ nirringrazzja din il-Kamra koll għal-vot kważi unanimu fuq ir-riżoluzzjoni ta' dalodu l-Unjoni Ewropea għandha riqda qawwija fuq din il-kwestjoni. Aħna għandna potenzjal u naħseb illi irridu nkomplu nimxu fid-direzzjoni illi badna Iva id-drittijiet ta' Izrael illi jeżisti imma le għal gwerra u tixrid ta' dem, le għal rockets tal amas le għal terrur tal-impost mill amas U punt ieħor importanti għalli aħna rridu ninnegozjaw fuq il-punti li għadhom din joħolqu il-konflitt. Uh, anki il-terrorizmu ta' Lamas huwa inaċċettabbli għalek l-elementi ewlenin u ma għedin emmek fuq il-mejda biex ninnegozjaw fuqhom għalek aħna issa fl-Unjoni Ewropea irridu nużaw ir-rida tajba tagħna biex immexxu l qoddim dawn in-negozjati minflok ma nkomplu noqogħdu nitkellmu u ma nagħmlu xejn għaliex dan l-aħħar hekk għamilna biss impaċċu biss. Grazzi ħafna, s-sur takula għal minuta. Sur President, grazzi. Jena nemmen li kulħadd fl-Unjoni Ewropew fil-Parlament Ewropew jirrit li jkun hemm paċi f'dan ir-reġjun, irrid ikun hemm ftehim għal waqfim mill-ġlied. Sabiex nastu għal dan il ftejim aħna rridu naħdmu sabiex ikun hemm sitwazzjoni fejn il- il-Hamas ma jkollux iktar provvista ta' armi forsi stajna għadna dan b'mod iktar qawwi fir rizoluzzjoni imma naf li meta jkun qegħdin jintniżġu il-kompromessi bejn il-partijiet huwa diffiċli li wieħed uh, jikseb dak kollu li jrid, irridu nkunu oġġettivi u fil-ċirkostanzi kollha rridu inħarsu drittijiet tal-bniedem u id-demokrazija u nġildu kontra il-terrorizmu. Dinja ħaġa importanti ħafna. Rridu nżommu f'moħna wkoll li dan kollu beda minħabba fattak terrorista u wissa rridu neqirdu dal baldejem il-dawn il-terroristi. Grazzi. Sur Vienin kollegi jena soddisfat li il-parlamentana adotta din ir-riżoluzzjoni Eh, maġġoranza qawwija ma kien hemm ebda vot kontra. Jiena appoġġaj din ir-riżoluzzjoni għaliex nemmen li l-Parlament Ewropew irid ikollu pożizzjoni ċara sabiex issib eh, pożizzjoni komuni din ir-riżoluzzjoni li votajna fuq allum ma tikkorrispondix bisħiħ għal pożizzjoni tal-grupp tas soċjalista. Il-grupp ta' soċjalista eh, jixtieq jikkundanna l-vjolenza fil-medda ta' Gaza u eh, l-użu sproporzjonat ta' forza mill-armata tal-Izrael li eh, dan il-ġliet qiegħed wassal għal ħafna imwiet u ħafna nies midruba. Jisobina wkoll li intlaqtu wkoll miri ċivili eh, il-relazzjonijiet bejn l-Izrael u l-Unjoni Ewropea irridu jkunu eh, kondizjonati eh, minn ċertu kondizjonijiet sabiex xi darba naslu biex naslu għal situazzjoni ta' paċi hemm bżonn ta' implementazzjoni sħiħa ta' l-Association Agreement tal-ICPLO. Grazzi ħafna. Signora Luling. Signora Luling qed is dak li inti tixtieq tagħmel huwa ma tistax tagħmel point of order fuq ir-rapport Madurell, inti tagħmel eh, spjegazzjoni tal-vot. Jina, Sur President, xtaqt illi eh, nispjega li x'kien hemm kollega illi qal xi affarijiet u għal illi għamel kommenti fuq dan il-rapport illi mumiex accettabli memx obbligu fuq il-min ħaddem illi ikun hemm numru daqsa nisa u irġiel. Aħna prezentajna riżoluzzjoni komuni u nittama illi dan il-kollega ma, ma jkunx kontra il-fatt li aħna qegħdin bejn sabiex li ma jkunx kontra li aħna qegħdin inħeġġu l-istati membri biex jistiednu lil min ħaddem biex jagħtu lil ħaddiema tagħhom uh, informazzjoni dwar il-prinċipju tal-ugwaljanza u li mhux kontra u koll il-wieħed li lil mina ħabden biex jagħti informazzjoni b'mod regolari. Dak kollu illi huwa kritika madux jinsab fir riżoluzzjoni illi ġiet adottata u rrid niċċara dan il-punt. Grazzi ħafna tal-li kont taqsek ċara. Issa naddu għall-istrateġija ta' l-Unjoni Ewropea fuq il-Belarus. Balsavau už mūsų rezoliuciją dėl Europos. Jena futajt favur rezoluzzjoni fuq l-istrateġija ġdida għal Belarus. Jina naħseb li dokument huwa tajjeb għax jitkellem fuq it-tibdil kollu li sar dan l-aħħar sena u nos f'din il-pajjiż u li ta' min wieħed ifaħħarhom. Ovvjament ġifiri qed naraw li qed jiżviluppa mod bċertu suċċess dan il-pejjiż il-fatt li l-nies tal-medja qed jitħallow jesprimru maħjar l-protezzjoni tal-ambjent, in-nies li ehm, kienu eh, priġunieri politiċi u kien hemm aħna kien eh, għamilna riżoluzzjoni wara li żorna eh, delegazzjoni tal-dan il-parlament zaħret il-Belarus u tajjeb li għek tkompli f'din it-triq il-Belarus tkun tista' wkoll tibbenefika mill-EMP. Grazzi. Jiena votajt kontra din riżoluzzjoni anki jekk forsi kien hemm xi punti li wieħed seta' japprezza li kienu bilanċjati f'din riżoluzzjoni, imma jiena ma naħsibx li għatem raġuni biex wieħed iżom is-sanzjonijiet fil-Belorussa, il-Belorussja, l-libertajt ekonomiċi ta' natura politika u reliġjuża dan issa qed naraw li huwa pajjiż li kważi segwa mod sħiħ il-kriterji tal-libertà tal-espressjoni. Anzi, naħseb li issa wasal iż-żmien li nibdaw kuntatti tajbin mal-Belorussja sabiex dan ikun integrat fl-Ewropa fl-Ewropa speċjalment f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih aħna Eh, fid-dover li nibdow l-kuntatti mal-Belorussja. Dan jista' jiservi ta' pont bejn l-Ewropa u r-Russja. U minn flok aħna noqogħdu eh, ngħidu li se nagħmlu sanzjonijiet tajjeb li issa wasal iżmien li nagħmlu kuntatti tajbin ma' dan il-pajjiż. Tajjeb wis milli jidher issa ma' ħadd iktar li jixtieq jintervjeni nifqu bid-dibattitu issa naġġornaw sa' tlieta nitkellmu fuq demokrazija, drittijiet tal-bniedem, eh, nerġgħu nitgħu fit-tlieta grazzi.